u rridu eh, nirrispettaw daqsxejn il-xulxin. Mela l-votazzjoni hija fuq il-sitwazzjoni tal-pajjiżi tal-persuni bl-albinizmu fil-Malawi f'pajjiżi oħrajn. Għandna il-abbas riżoluzzjoni ħanibdew paragrafu 3 emenda 3 minu favur, minu kontra. Astensjonijiet ma Wara premessa akka emenda wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wara premessa E emenda tnejn minu favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa, il-mazzjoni ta' risoluzzjoni kollha kemm minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Ir-riżoluzzjoni għaddit. Ir-riżoluzzjoni li jmiss hija l-każijiet tal-mexxej tat-Tatari tal-Krimea Aħtem Ċikos u l-ġurnalista Mikola Semena. Mozzjoni riżoluzzjoni minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Rezoluzzjoni li jmissija dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi din hija mozzjoni konġunta riżoluzzjoni minn gruppi politiċi differenti. Paragrafu 5, test oriġinali minn favur, minn kontra, astensjonijiet, għaddit. It-tini parti, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit Paragrafu 8, emenda wieħed, favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 14, test oriġinali f'żewġ partijiet minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Għandit. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet. Għandit. Issa, paragrafu 15 u ħanaddi l-kelma li surtanok. Grazzi President, il-grupp tiegħi qed jissejjaħ għall-emenda orali biex inħassru paragrafu 15 dana fuq parir tal-EEAS. Ġifieri rridu nħassru paragrafu 15. Mela, min huwa kontra din l-emenda li għandek f'smajna? Mawx biżejjed oġġezzjonijiet. Mela, ħanivvutaw din l-emenda orali minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Issa premessa ċe ħana dil-kelma li sultano dar boħra biex jintroduċi l-emend orali. Iva, sur President, għal dar boħra eh, wara parir mill-EEAS, aħna il-grupp tiegħi ġimit lub inżidu il-kelma former qabel kelma leader, ġviri l-ex meċxej, għax madux meċxej tal-partit tiegħu, sempliċement huwa żball fatwali. Grazzi ħafna, Sultanok. Mela, min huwa kontra din l-emenda Min huwa favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm min hu favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Issa, ħanaddu għal-rapport tal-Sinjura Barbara Matera, Kooperazzjoni msaħħa Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nala il-votazzjoni. Il-rapport għadda, nifirħu l-Sinjura Matera. Issa, l-aħħar votazzjoni tal-lum ħatkun fuq ir rapport tal-Onorevoli Bergeron, is-sistemi penitenzjarju u l kundizzjonijiet fil-ħabsijiet. Għanna eh, abbozz alternattiv mill-INF votazzjoni nominali. Głosowanie zostaje. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 7 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur. Minu kontra. Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra. Astensjonijiet. Ma Paragrafu 12 test oriġinali minn favur. Kontra. Astensjonijiet Naħseb li ħan niċċekkjaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet maġġoranza żgħira. Issa ħanifutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Grazzi ħafna li rapporter. Issa ħanamlu waqfa qasira u mbagħad naddu għall spiegazzjoni tal-voti. Grazzi.